fil-plenarja biex nivvutaw dwar ir-riżultati tan-negozjati u jkollna il-vot ħari fil-plenarja, grazzi. Id-diskussjoni jassa maluqa u ser nivvutaw għada f'nofsinhar. Issa fuq l-aġenda il-punt li jmiss għanna il-rapport tal-Onorevoli Flotr dwar l-allegati trasportazzjoni u detenzjoni illegali ta' priġunieri f'pajjiżi Ewropej min-naħa tal-CIA. Ir-rapport era ħames minuti l-Onorevoli Flotr. Madame la Presidente, pendant ces neuf mois de travail. Grazie ħafna, Signora President. Matul daw disa snin ta' ħidma u grazzi għall appoġġ ta' daw kollha involuti inkluż membri tal-Parlament Ewropew, li għatma ġildu għal ġustizza u l-verita, issa fl-axħar konna kapaċi nġibu il-mizura għal dan il-program ta' CIA. Il-Nazzjonijiet Uniti, Red Cross u u dawk li jġildu għadritijiet tal-bnidem u anki l-ġurnalisti u ħafna oħrajn dejjem jgħidu l-istess affarijiet, ġifiri, kompliċità passiva f'trasportazzjoni sigriti u anki tortura. Issa konna kapaċi aħna naraw ukoll l-intenzjonijiet tal-Istati membri biex jaħbu dawn l-affarijiet. Jiġifieri l-użu ta' tas segretezza tal-istat u anki xkiela l-avukati issa ħarġu fil-ftuħ. Il-Parlament Ewropew saħa pass il-qoddim biex iqajjem is-sistemi ġudizzjarji tal-pajjiżi mill-istati li qegħdin fih. Il-Parlament issa qed jesprimi din ix-xewqa li bħalissa irid isir dak kollu li hemm bżonn inkjesti trasparenti biex inkunu nafu x'ġara u minnu responsabbli għal nies li sofrew inġustizzji bħal dawn. L-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha għandhom responsabilità li ċittadini Ewropej u lil dawk il-vittmi biex jirrispettaw id-dittijiet tal-bniedem. L-Unjoni Ewropea hija mibnija fuq daw il-prinċipji. Irridu naraw x'ċara u nippruvaw nġibu l ġustizzja l-qoddim. speċjalment fit-territorju tal-Unjoni Ewropea. Il-Eurocontrol ħadem tajjeb ħafna magħna nirringrazzjom u nirringrazzjaw ukoll il-membri tal-Libe tal-Kumitat Libe li xedaw rapportaw ħalli jista' nkun nistgħu nadottaw daw ir-rakkomandazzjonijiet tajbin, mod partikolari lejn Rumanija, Litwanja u l-Polonja. Dawn bħalissa qegħdin u dmiqrati tal-drittijiet eh, tal-bniedem għaliex kisru dawn id-drittijiet. Irridu natu appoġġ lil-vitmi. Il-Kunsill irrid jaġġorna x-xogħol tiegħu u jirrikonoxxi r-responsabilità li għandu u jagħti wkoll l-apoloġija tiegħu lill-vittmi. Il-Kummissjoni ħadet nota ta' dawn il-fatti, pero xorta ma setax teżerċita l-istrumenti kollha tagħha biex tisforza l-istati membri ħalli juru l-obbligazzjoni tagħhom. Irridu nuru solidarjetà u anki assistenza reċiproka. Signora Redding, il-rapport bħalissa huwa indirezzat għal Kunsill Kummissjoni lilek u l-vittmi kollha u lil dawk kollha li qed ifittxu il-verità ġima ilu kienem persuna torka li tgħix il-Ġermanja il-inżamm f'Guantanamo għal ħafna żmien. Ġi torturat u qed isaqsi għal ġustizzja mhux għal ħbiss imma għal vittmi kollha bħalu. Issa jekk hu jiġi lura hawnhekk, x'nistgħu ngħidulu? Ngħidulu li aħna indirizzajna il-problema untuħ eh, l-iskużi tagħna. Grazzi ħafna. Issa fidej il-Kommissarju Redding. Grazzi, President. U jekk joġbok permetti li nirringrazzja li Signora Flotre għall-impenn tagħha u tal-kuraġġ ukoll li turi tal-li kienet responsabli għal dossier bħal dan huwa huwa dossier responsabli ħafna, sensittiv u jitkellem dwar il-valuri kollha tagħna. Nafu li kienem ksur fundamentali ta' drittijiet tal-bniedem. Diġu arrestati meta ma jkunx mod legali it-tortura u kastigi bħal dawn. Issa dawn u maffarijiet li ma jistawx jiġu it-tollerati. Irridu nirrispettaw id-drittijiet tal-bniedem bisħiħ għaliex din mhix xi ħaġa negozjabbli. il komissjoni dejjem saħqet illi għal dawk l-Istati membri involuti għandhom jibdew u jagħmlu investigazzjonijiet imparzjali biex jistabilixxu il-verità. Din hija obbligazzjoni li ġejja mill-Konvenzjoni ta' Drittijiet tal-Bniedem. Bekk il-vitmi ikunu jistgħu jieħdu kol kumpens ta' danni li jkunu sofrew għanna wkoll il-qrati il-qegħdin jindirizzaw kwistjonijiet bħal dawn. Mill-2005 meta saru l-ewwel allegazzjonijiet, il-Kummissjoni kellha kuntat ma' dawk l-istati membri li intqal li żammew fihom persuni taħt detenzjoni b'mod illegali. Kien hemm ukoll regoli ġodda fuq il-proċeduri rigward il-qasam tal-avjazzjoni. Din daħlet fis fl-ewwel ta' Jannar fl-2009 u dawn jagħtu ukoll mod aħjar ta' kif wieħed jista' jagħmel monitoraġġ tat-titjiriet. U bekk il-verità tkun tista' toħroġ aħjar. Din turi wkoll kooperazzjoni bej entitajiet differenti. Importanti wkoll li jkun hemm kooperazzjoni ġudizzjarja fi kwistjonijiet kriminali. Hawnhekk il-Kummissjoni tassigura li l-Istati membri fil-fatt jużaw l-istrumenti tal-Unjoni Ewropea Bekk l-istati membri ikun jistgħu jkunu konformi mal-karta tal-drittijiet fondamentali tal-bniedem meta jużaw l-istrumenti tagħna l-istati membri ikunu għadin jisegu liġi Ewropea waħda. Dan huwa ta' interess mhux biss għall l-aspett interni tal-kooperazzjoni ġudizzjarja iżda anki dawk esterni. Għalhekk il-Kummissjoni qiegħda tisħaq dwar l-importanza biex jidħol fis-seħ fl-ewwel ta' April. Il-ftehim tal-Renju tal-Istati Uniti illi daħal fis-seħ fl-2010 id-drittijiet tal-bniedem dejjem ridu jiġu rispettati b'mod sħiħ. Rigward id-defiċenzi li hemm fis sistemi ġudizzjarji nazzjonali. It-trattati li hemm bħalissa ma jagħtux seta lill-Unjoni Ewropea biex tagħti mekkaniżmu ġenerali li jindirizza l-ksur ta' drittijiet tal-bniedem. Madana kollu l-Kummissjoni edha attenta biex tara illi il-Karta ta' Drittijiet tal-Bniedem tapplika fl-ambitu tal-Liġi Ewropea kif jiena spiegajt qabel. Rigward is-servizzi ta' intelligenza u ta' sigurtà intom tafu illi dan huwa settur sensittiv ħafna li jidħol taħt ir-responsabilità tal-istati membri. Il-Kummissjoni saħqet ta' spiss li l-kooperazzjoni bej is-servizzi tal-intelligenza m'għandix tmur kontra l-istrumenti tal-Unjoni Ewropea fil-qasam tal-kooperazzjoni ġudizzjarja u tal-Pulizija. Irridu nżommu u kollu natu kas l-istat ta' dritt jina naħseb il-parlament jaqbel miħaj. Dinija dan huwa l-uniku mod kif aħna nistgħu niġġieldu b'mod effettiv kontra terrorizmu. Jiġifieri tittapplika r regoli bażiċi li fuqhom l-Unjoni Ewropea imbniet. Il-Kommissjoni l-esta li tikkoopera mod attiv mal-Parlament biex tassigura illi dak li ġara fil-qafas ta' dak l-ekim sejjaħ is-CIA Rendition Program ma jerġa' jidri għat aktar. Grazzi ħafna lill-Kummissarju. U issa sanat il-kelma Signor Ledfa, żewġ minuti. L-Unjoni Ewropea għandha pen għal demokrazija u l-istat ta' dritt. Allura rridu nindirezzaw dawn eh, il-każijiet kollha ta' tortura li kien hemm. Jekk aħna se ndumu ma nindirizzaw affarijiet bħal dawn, se nkunu għadu nixeklu l-libertà u l-ġustizzja. Ma nistawx namlu segretezza ta' stat u fuqa. L-Unjoni Ewropea tinforza ir-responsabilità tagħha fejn jkun hemm abbuż ta' dritti ta' ksur ta' drittijiet tal-bniedem. Il-kredibilità tal-Unjoni Ewropea għandha tnisser responsabilta l ġitijiet tal-bniedem. Iżda ċertu stati membri kisru din il-ħaġa u dan qed jirrifletti wkoll fuq l-Unjoni Ewropea. Rridu nimxu mal-prinċipji tagħna. Ejn ħarsu li l-Libja kien hemm nies li sofrew it-tortura u wetqu tortura u issa qegħdin hemmhekk imexxu il-pajis huma stess. Tony Blair irti wieġeb għal affarijiet bħal dawn. Imbagħad hemm ukoll il-kwistjoni ta' Guantanamo. Il-Presidenti Demokratiċi hawnhekk ukoll kisru il-liġijiet Obama ukoll kien ta' diżappunt meta indirizza l-kwistjoni ta' Guantanamo Bay. Jina nemmen b'mod sħiħ illi xi darba l-verità se tintwera anki jekk indumu ħafna indumu ħafna biex nuruha. Però irridu napoġaw li rapporters tal-Nazzjonijiet Uniti b'hekk inkunu qegħdin nagħmlu xi ħaġa sewja. Grazzi ħafna. l-estejna l-gruppi politiċi, issa se nibdew bil-grupp tal-PPE. Grazzi, President, Komissari, kollegi. Naħseb li l-koll ħdimna flimkien ħalli namlu progress għal-libertà tal-ġustizja. U biex nerġu ftit iktar lejn iċ-ċittadin, namlu liġi aktar ukoll rib dawn iċ-ċittadini. Għandu jkun hemm ir-rispett lejn l-istat ta' dritt. Irridu niddefendu wkoll id-drittijiet tal-bniedem. L-impen tiegħi huwa wara valuri bħal dawn anki tal-grupp tiegħi. Jiġifieri għada li jaħbat il-11 anniversarju tal-inċidenti tad-9 ta' settembru xorta għadna qegħdin nitkellmu dwar traċedji kbar. Irridu niproteġu iċ-ċittadini Ewropej. U nħadmu l-politika antiterroristika tagħna. Aħna rridu nirrispettaw dawn l-anijiet illi għandna ħalli bekk intejbu situazzjoni kif li wieħed jinżamm eh, arrestat u fil-ħabs mingħajr ma jgħaddi ġuri m'għandux isir fl-Unjoni Ewropea. Kull ċittadin għandu jkollu dritt illi jgħaddi ġuri b'mod ġust. Grazzi ħafna. Issa għal grupp tal-SND, Signora Fejan. Grazzi. Kollegi, jekk hawn minnkom li għadhom għedin jaħsbu għaliex il-Parlament Ewropew wara ħafna snin għadu qed jindirizza din eh, il-kwistjoni ta' tortura u każijiet bħal dawn fl-Unjoni Ewropea se fakkarkom illi dawn l-affarijiet ilhom u għadhom qed isiru. L-istati membri ma tantx jixtiequ jagħtu informazzjoni dwar dawn il-kwistjonijiet u jihbew wara s-segretezza tal-istat. Għada se nivvutaw fisem dawn il-vitmi. Infakarkom fil-vitmi kollha li soffrew u għadhom qegħdin isofru minħabba il-politika illi ħarġet minn dak li seħħa xar snin ilu. Sissa l-ebda stat membru għadu ma ħa il-mizuri kollha meħtieġa biex jipproteġi id-drittijiet tal-bniedem u jara li ma jkunx hemm aktar ksur tagħhom. Aħna insaqsu lill kummissjoni Ewropea biex tagħmel monitoraġ ħalli tara li l-Istati membri jimxu ma' responsabiltajiet tagħhom. Ek biss jista' jkollna mod eh, serju ta' kif wieħed jista' jirrispetta id-dittijiet tal-bniedem u anki l-ordni legali demokratika. Grazzi ħafna. Issa liberali. Signora Sofentveld. Iva, ta' spiss waqt dawn id-dibattiti diffiċli l-Kunsil ma jkunx għaw jissu mandux interess fil-ksur ta' drittijiet tal-bniedem. Nishtiq eh, nifraħ li rapporter illi għamlet bieċa xogħol tajba ħafna. Sfortunatament, mux l-ewwel u l-aħħar darba li aħna se nkunu qegħdin niddiskutu dan is-suġġett. L-istati membri ma jirrikonoxxux il-verità u anki li PP ma jirrikonoxxix il-verità dak li seħ ma jistax jiġi ġustifikat jekk eh, dawn l-istess atti saru minn pajjiżi oħra, per eżempju pajjiżi Arab, kieku jkollna kamra mimlija hawnhekk u nkunu lesti biex nikkondinaw malajr kemm jista' jkun. Però għaliex din saret f'pajjiżi Ewropej isu m'għandniex inwiġbu għalihom. Issa aħna tlifna l-moralità tagħna u anki l-kredibilità tagħna. Naħseb li hemm ironija fil-fatt li aħna nejnu biex inneħħu dittaturi bħal eh, Gaddafi u nħallu dittaturi oħra bħal Assad illi qegħdin hemmhekk. ħafna drabi aħna għennijom il-dawn in-nies minkejja li qed jagħmlu affarijiet deplorabbli ħafna, il-gvernijiet tal-Ewropa illum mhumiex qegħdin iwieġbu, mhumiex qegħdin jgħidu lin-nies dwar ir-responsabiltajiet tagħhom, mhumiex qed jagħtu laqqas mhumiex qegħdin jiskużaw ruħhom għaċ-ċittadini. Maħniex qegħdin nitkellmu dwar pajjiż jew ieħor. Din hija responsabilità kollettiva mhix dwar ir-Rumanija, dwar il-Litwanja jew inkella xi pajjiż Ewropew ieħor. Din hija dwar kwistjoni li għandha tiġi indirizzata minn komunità ta' valuri. Aħna bħala l-Parlament Ewropew maħniex se ninsew. Se nibqgħu inqajmu din il-kwistjoni ħalli bekk nindirizzaw dawn il-ksur ta' drittijiet tal-bniedem illi seħħew fi semna. Grazzi ħafna. Issa. Is-Sinjura Brippels. għal ħodor l-għale. Grazzi ħafna jinnu kol kont parti mill-Komitat tal- li għamel xol fuq dan il-dokument u nishtiq nir-ingrazzja l-Sinjura Flot u nawgurala fisem il-grupp tana illi dan il-rapport eh, fl-axħar wasal għawnek f'din il-kamra biex jiġi votat. ħafna drabi kien diffiċli ħafna l-kollegi biex jagħmlu progress dan għal fat li kien hemm nuqqas ta' informazzjoni dwar dan il-programm ta' detenzjoni sigrit tas CIA Jina naħseb li is-saħħa ta' dan ir-rapport ġejja mill-fatt li huwa bażat fuq ħafna rakkomandazzjonijiet. Jiġifieri li jkun hemm kontroll demokratiku pereżempju fuq is-servizzi ta' l-intelligence. prassi illegali bħal per eżempju li tisparixxi persuna jew inkella li tinżam taħt detenzjoni illegali għandhom jispiċċaw ħames snin wara daw ir-rakkomandazzjonijiet, però dawn għadhom biss fuq il-karta, ħadd għadu ma wettaqhom. L-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri xorta mhux qed jagħtu każ. dwar kemm kienu involuti f'dan il-programm tas CIA. E. CIA, il-Parlament Ewropew, il-Konsil tal-Ewropa, il-Nazzjonijiet Uniti u anki organizzazzjonijiet bħal Amnesty Internazzjonali ilhom isaqsu għal din il-ħaġa. Jiena nisper li l-Parlament se jibqa' jżom pressjoni. Ħalli il-verità fl-aħħar toħroġ u daw ir-rakkomandazzjonijiet jiġu implementati. Li wieħed jinżamm f'detenzjoni mingħajr ma jgħaddi ġuri qed issir eh, ħaġa aktar popolari fl-Istati Uniti u Guantanamo għadu minna minn minkejja il-ħafna wedit li saru. Rridu niproteġu s-soċjetà fuq naħa waħda, però inżommu ukoll id-dittijiet tal bnidem fuq in-naħa l-oħra. Jekk aħna rridu nirbħu il-ġlieda kontra it-terrorizmu u nerġgħu niksbu l-fiduta taċ ċittadini jridu nirrispettaw l-istat ta' dritt u naħdmu f'dan il-qasam. Is-segretezza tal-istat imur kontra il-valuri ta' l-Unjoni Ewropea, jiġifieri rispett tal-istat ta' dritt u d-dinjità politika. L-grupp tiegħi irrid dokument eh, illi kundanna prassi bħal dawn għaliex bekk biss l-Ewropa tista' tirbaħ il-fiduċja illi kienet gawdi. Grazzi ħafna. Issa, il-kollega Kirkhop għazawx minuti, President, Komissarju, jina kol nemmen illi ma nistawx ninjoraw kwistjoni bħal din l-allegazzjonijiet eh, ta' l-involviment ta' ċerċu stati membri għandhom jiġu indirizzati b'mod responsabli bħala avukat, bħala demokratiku u bħala ministru tal-intern nemmen illi għandu jkun hemm proċess stabilit biex jkunem hemm eh, inkjesti ġudizzjarji li jseħħu fl-istati membri. Il-konfidenza tal-pubbliku tkisret u sakemm nindirizzaw prova nindirizzaw din il-kwistjoni u natu prova illi qed nagħmlu xi ħaġa f'dan il-qasam aħna se nkomplu nitilfu l-fiduċja pajis tiegħi ir-Renju Unit ilu ħafna jaħdem fuq il-ġustizzja u l-istat ta' dritt. Jiena nixtieq li nerġaw intejbu reputazzjoni ta' servizzi ta' sigurtà tagħna għaliex bħalissa din tniġset ftit. Hemm ħafna vittmi li ġew akkużati iżda ma ingħatatalhomx sentenza dan huwa ġust. Sfortunatament, ma naħsibx li kontenut ta' dan ir-rapport u l-lingwaġġ tiegħu sejjejna naslu fejn nixtiequ naslu. President, jiena ġej minn pajjiż fej inti innoċenti sakemm tinstab ħati, ma dan kollu issu dan il-valur mhux biżejjed għal dan il-Parlament. Grazzi. Issa għal gwe is-Sinjura Velġja minuta nofs. Grazie ħafna President. Ma nistawx ma nħossunix kburin illi qegħdin nindirizzaw dan ir-rapport. Kien hemm ħafna operazzjonijiet segreti mis-CIA wara l-inċidenti tad-9 ta' Settembru Kien hemm ħafna sitwazzjonijiet fej inkisru drittijiet tal-bniedem u saru atroċitajiet illi irridu jiġu indirizzati. L-istati membri qed jippruvaw jagħmlu dak li jistgħu biex il-verità ma toħroġ fil-beraħ u allura nixtieq ningrazzja l-Sinjura Flotr illi indirizzat din il-ħaġa. Mhux se noqgħod insemmi ismijiet, però tafol minn qed nirreferi. ħażin illi ma nħidux passi kontra ċertu stati membri għaliex dawn huma ħbib tagħna. Din hija xi ħaġa ħażina, irridu namettu li xi ħadd ikun għamel ċaġa ħażina. Jiena nemmen Veru illi aħna qegħdin niġildu it-terrorizmu u veru li qed niġildu flimkien imma rridu nagħmlu progress. Grazzi ħafna, sa senat il-kelma l-Sur Melze minuta u nofs. Grazzi ħafna, President. Irrispet dinja xaħġa li l-Unjoni Ewropea l għalija meta jkun hemm teddidiet. u ħafna mill-kandidati li jixtiequ jidħlu fl-Unjoni Ewropea intqal għalulhom li jridu jirrispettaw drittijiet tal-bniedem. F'ċertu każijiet kien hemm detenzjonijiet illegali u dan sar ukoll bil-permess tal-gvernijiet tal-lokal. tal gvernijiet tal lokal Dinja xi ħaġa tal-mistija u ħafna nies qed jippruvaw ifarfru. Issa wasal il-ħin biex aħna nħarsu lejn il konsegwenza li bekk nkun nistgħu nagħlqu dan il-kapitlu jekk qegħdin nitkellmu dwar ġittijiet tal-bniedem, allura nafu li hemm eh, negozjati biex eh, it-Turkija tidħol ukoll fl-Unjoni Ewropea u nistgħu nużawhom hemmhekk rridu nwaqfu dawn in-negozjati u forsi naħsbu biss fis sħubija minħabba affarijiet bħal dawn. Grazzi ħafna, issa se ngħaddu għall kelima l-oħra u nibdew mis-Sur Coelho. Grazie President, kollegi. Vici President Reding. Il-Vici President Franco Frattini li kien President kien Ablek għal il-sikurezza għanna eh, niksbu għaf kull kost. Jira naqbel ma dak li għalu u Irridu naraw il-lum, irridu namlu din il-prezunzjoni ta' innocenza, irridu natu sentenza ġusta mm, l istat ta' dristan, kollu entqal, pero għatma sar fil-prassi. Il-liġi internazjonali importanti ħafna u bżon nil-defendu eh, id-drittijiet tal-bnidem b'saħħa. Kien hemm rapport ta' frar tal-2006 ta' seba' u jiena kont president tal-kumitatu għalurna li kien hemm fatti u kien hemm imġiba li kienu qed jiġu kondannati, kien hemm xi nuqqasijiet u fl-aħħar iddeċidejna li ta' ħaġa importanti nevitaw li dawn l-affarijiet jistgħu jerġgħu iseħħu fil-futur. Il-kwistjoni Il-mistoqsija tiegħi din, x'jiġri jekk illum nerġgħu nsibu ruħna qudiem dawn l-avvenimenti, x'miżuri ħadna biex niżguraw l-istorja llum tkun differenti. Jiena għandi l-impressjoni li ma sar xejn. Eh, l-opinjoni pubblika hija iktar imqajma. Eh, però il-parlamenti ma jistgħu jagħmlu ma jistgħux jagħmlu ħafna iktar milli jagħmlu fil-passat. L-awtoritajiet ġudizzjarji tal-Istati membri iva se jaħdmu iktar malajr u anki l-gvernijiet tal-Istati stati membri u l-Parlamenti tal-pajizi tagħna mamlu xejn biex ikunu jistgħu jagħtu risposta għal rakkomandazzjonijiet tagħna. Jiena kontent eh, biex xogħol ta' Sinjora Flotr f'dak li qed tipproponi jiena kontent nisma' il-sigrit tal-Istat u importanti għal-demokrazija, però ma nistgħux nużaw bħala pretest biex namlu ksur kontra dritti tal-bnidem. Irridu ninsistu ma l-Istati membri tagħna biex dawn l-affarijiet ma nerġawx nagħmluhom fil-futur jew ma ma nagħmluhomx mingħajr ma iħallsu dawk li għandhom iħallsu. Irridu nagħmlu il-dialogu mal-Parlamenti Nazzjonali biex nidentifikaw, niverifikaw dak li sar fuq kull wieħed mir rakkomandazzjonijiet li preżentajna. Jiena naħseb li hemm xi rakkomandazzjonijiet li huma diffiċli jew huma kontroversjali, però jiena naħseb li fil-maġġoranza kbira tar rakkomandazzjonijiet dawn ma ġewx applikati. Grazie. Grazzi Koglio e Signora Vio, ma zoċ minuti nofs. President, Adruta nofs. Bħal kollegi l-oħrajn għaw kon nishtiq nifraħ ma' Signora Flord Latford u għal ħidma li saret fuq dan ir-rapport u għal dak li għamlu biex jippruvaw eh, inġelu l-autoritajiet kollha jammettu responsabilità tagħhom, l-autoritajiet li huma involuti f'dawn il-fatti dawn u maksur e, kien hemm stati membri anki tal-Unjoni Ewropea e, mm, il-ġlida kontra terrorizmu ma tistax tiġustifika kollox. U fuq dan jiena nixtieq ninsisti fuq l-użu anki abbużiv tal-konċetti ta' sikurtà tal-istat, sikurtà nazzjonali hemm ċerti kondizjonijiet eh, eh, li eh, trasparenza għandha tkun importanti fil-kredibilità u fil-ġlida kontra l-kriminalità transkonfinali, kontra terrorizmu, rispett tal ħajja umana dawn huma affarijiet fondamentali. Kien hemm E semmejna xi pajjiżi b'mod speċifiku, però hemm responsabilità kollettiva tal-Unjoni Ewropea. Aħna nistennew il l-Kunsil tieħu pożizzjoni ċara fuq dawn il-fatti li ġa ġew ippruvati u mhumiex suspetti biss. U ma nistgħux ma nitkellmux fuq il kumitat eh, Legali eżatt se tkompli tagħmel eżami tal-fatti skont it-trattati u tagħmel ċarezza. Jiena nixtieq eh, nifraħ anke l-ċittadini li eh, interessaw roħhom f'dan ir-rapport qed jistennew il-votazzjoni u nittama li għada eh, din il-rapport eh, se jkollha la poċ tal-awla. Grazzi Signora Gion, essa essur Szymanski għal-minuta. Grazzi, President. Nofs li stati membri taw spazju, taw l-spazju tal-ajru tagħhom għal dawn l operazzjoni segreti. U dan jfisser li nofs li stati membri e, e traskuraw il-wirt umanitarju tal-liġi internazjonali u l-standards tal-dritti tal-bnidem, dina miex il-konklużjoni korretta. jirnaħseb li dawk l stati membri ħadu pozizjoniet diffiċli u memx dubju illi saru zbalji. Però tkun ipokrisija illi nakkużaw dawn in-nofs tal-istati membri minnajr alternativa fuq kif wieħed irid jitratta mal-kapijiet tal-terrorizmu internazzjonali u l-proposta hija illi natu lil dawn it-terroristi l-istess drittijiet ta' kwalunkwe ċittadini ieħor mhux prinċipju tajjeb. U anki l-President Obama dan femu u illum il-ħabs ta' Guantanamo għadu miftuħ u il-President tal-Istati Uniti għadu juża il- rati militari biex jieġudika terrorizmi, e terroristi, e però il Parlamento europeo dan ma jifmux. Sur Semanski, et jamlulek mistoqsija, il-Sinjura e Intveld, u Sinjura Latver dukol, ollew il-karta blu. jistajkun e traduzzjoni Imma jena verament, il-xorxi eh, maski għal illi n-nis illi huma sospettati forsi minn atti terroristi ma jistawx ikollhom l-istess drittijiet bħal ċittadini oħrajn. Allora da Estur eh, Szymanski allora jirrifjuta l-prinċipju ta' drittijiet tal-bniedem illi huma universali u indivizibli. <coughs> u allora jfisser illi ma jaċċettax il-valuri kollha illi huma miktubin imnaqxa fit-trattati tagħna. Sur Ximanski. Jiena naqbel il-prinċipju ta' drittijiet indivizibili, però situazzjoni ta' kriminal hija differenti minn dik ta' xaħat illi joqtol li l nifsu eh, billi jispara bomba bħala terrorista eh, terrorista suicida u għal daqstant hemm procedimenti differenti fil-każijiet differenti hemm rati militari u rati ċivili it-terroristi mhumiex qed iwettqu eh, reati komuni Eh, edin jikommettu reati kriminali għal daqstant il-liġi internazjonali ma tistax tirrispondi għal problemi ta' terrorizmu għal daqstant għanna għawnek vojt legali. Grazzi. E, signora Ladford, enti edha e, e, Saha, il-tħassib tijaj fuq il-kommenti għak oriġinali, jina ninsisti illi l-atti terroristi huma reati u jridu jiġu trattati bl-istess mod ta' reati komuni, jridu natu eh, processi ko, eh, għamilna l-istess malikti u mal-orti internazjonali, hemm sfidi, però sfortunatament, il eh, tentativ Eh, aħna ma naqblux eh, u wara eh, ir-reazzjoni immedjata wara 9-11 ma zammawx dan il-prinċipju. Aħna rridu il-terroristi internazjonali rridu natu natuhom proċess ġust. Jena, Sorċimanski, jena naqbel il-ġustizja għanda tiddeċidi fuq kif għanda tiġudika il-persuni ikunu huma kriminali komuni u kriminali tal-gwerra, terroristi fi klimiħor. Imma il-proċedura, proċediment legali sempliċi mhuwiex biżejjed meta għanna x'naqsmu ma' netwerk ta' terroristi u l-konvenzjonijiet ta' ta' Ġiniva eh, ta' 60 senilu ma jistawx jirrispondu għal din l-sfida. U b'mod speċjali <clears throat> il-proċedimenti penali <clears throat> fil istati membri tagħna ma jistgħux jirrispondu għal dawn <clears throat> għal din l-isfida. Issa ngħaddu għal Sinjura Zuber. Il-proċessi legali minnaħa tal-CIA u ma' dispożizzjoni ta' kulħadd nafu li rridu n-intervjenu bi politika preventiva ta' terrorizmu e, fil-NATO, il-ġlida kontra terrorizmu bla poċ tal-pajizi membri tal-NATO, pajizi li kienu sottoposti għal minnaċċa għat-tedida terroristika din l eh, organizzazzjoni NATO e permettit li kunem ħafna ksur ta' drittijiet tal-bnidem. Hemm provi ġew ippreżentati fil-rapport ta' Flotr. Għal daqstant eh, din isħubija ma' NATO edha timmira biex eh, teqret il-qafas ta' paċi e, e, li hija mm, stabilita bil bil-konvenzjoni tal-ġnus Mauda ta' Ginevra irridu nifmu aħjar il-politika imperialistika tal-istati membri u l-mezzi li qed jużaw bil-CIA u bil-NATO. Aħna nħossu li l-istati membri għandhom jistħarġu, għandhom jinvestigaw u jisibu dawn il-prassi E meta jkunu legali. Fil-Portugal aħna għamilna kull ma kien possiblu biex niftu eh, stħarriċ politiku biex nevitaw illi is-segret e, tal-istat ma jippermettilniex naslu għal verità. Sfortunatament dan ma kienx possibbli għax il-partiti politiċi kollha kienu kontra. Il-Parlament Ewropew jista' jkollu rwol importanti ħafna fuq dan biex jiċċara s-sitwazzjoni billi jirrispetta l istati u l-sovranità ġuridika tagħhom. Grazzi. Issa is-Sinjura Bazescu. Żewġ minuti. Grazzi President, grazzi Kommissarju. Nibda billi nirringrazzja l rapporter Sinjura Flotr għal kooperazzjoni tajba illi kellna fl-imkien waqt il-negozjat. Bħala shadow rapporter tal-grupp PPE eh, tal-Kumitat Afetina u wkoll nistajt nagħti l-kontribuzzjoni tiegħi għat dan ir-rapport. Jena fl-aħħar ksibt dokumenta ħari oġġettiv u bilanċat li qed juri dawn naħar elementi li ħarġu f'dawn naħar ħames snin, naturalment fil-każ fejn dawn elementi jeżistu. Fl-istess ħin aħna fil-esperienza eh, kolla kollha aħna għamilna tentativ biex di dan ir-rapport ma ssirx eh, kawza kontra l-Istati membri. Il-Parlament ma jistax jisostitwixi ruħu mal-mekkanizmi tal-istħarriċ nazjonali u internazjonali, ma jirriċ jiprezenta kundanni imma eh, jista jiprezenta sentenzi ta' tħtija Jiena prezentat emendi anki fil-grupp tal-Kumitat Afet u anki Libe. F'dawn l-emendi aħna eh, eh sibna pożizzjoni iktar bilanċata anki fuq il-situazzjoni ta' ċerti stati membri li tinkludi anki Romania. Jena prezz l fatti li fil-rapport ta' ħari hemm referenza tal-starriċ eh, parlamentari li kienem fil-Rumanija u l-konklużjoni tagħha. Il-nuqqas ta' dan l-element jista' joħlo immaġini żbaljata tar-realtà. Eh, però kienu neċessari xi ċarezza speċjalment għall iżviluppi tan-naħar snin. Kien importanti ngħidu illi xi informazzjoni li ġew preżentati mill-istampa ma ġewx konfermati mill-istarriċ u mill-autoritajiet għal daqstant. Jekk hemm eh, talbit għal inkjesti ġodda għandhom jiġu bazati fuq elementi solidi, bżonn nitfaw id-dawl fuq l-implikazzjoni tal-istati tal-Unjoni fuq it-trasferimentu zamma legali tal-priġunieri minnaħa ta' CIA. Il-lan tal-proċess huwa illi insibu infittxu il-verità imma mhux li insibu il-persuni ħatja għal kull prezz. Grazie. Enċu għal minuta komissarju, kollegi. E, aħna e, napoġaw il-bżon għal dan il-rapport biex niċċaraw il-kwistjoni tal-istħarriċ li saru fuq e, il-sħubija tal-Unjoni Ewropea. Kien hemm xi dokumenti forsi li ma ġewx interpretati tajba. Tajjeb, l-għana ħarik huwa illi naraw jekk kien xem fil-fatt ksur ta' drittijiet tal-bnidem li namlu ċerti akkużi direttament kontra ċerti stati membri minn arma jkonna provi konkreti fidejna, ma miex ħaġa siwja. Irridu niftakru li f'dawn id-dokumenti nistgħu nikkonkludu li l-Parlament Ewropew kien jaf diġà x'kien ġara qabel. U diġà issa l-informazzjonijiet kollha u eh, kienu għedin eh, li l-lum ifustom għal-autorità ġudizjarja ma il-kompitu tana muwix li morru flok l-autoritajiet li applikaw liġi ma nizguraw li dawn l-autoritajiet jaqdu d-mirijiet taħob mod xera. U min eh, għamel zbal fl-ħar li tħallas biex dawn l-affarijiet ma xie jirrepetu ruħom fil-futur, grazzi. Essa. sur Karim Sajat tal-minuta. President, snin ilu f'dan l-istess awla meta il-pajis tijaj kien fil-presidenza u Douglas Alexander kien għaw jiena għamilt mistoqsija specifika fuq dawn l-allegazzjonijiet li kien qed joħorġu. Jina kelli esperienza tal-rabja tijaw u tal- u U l-lum aħna għanna nkunu gbirin b'din il-bandira, però f'dan il-kas ma nistawx nkunu, għax għaw zewċ istituzzjonijiet biss li huma rappresentati għawnek, il-sidġu eh, tal-kursil għadu vojt u dan jfisser li jem nuqqas totali ta' għarfin jew impenn mill-gvernijiet nazjonali. Kiku dawn, kiku daw kienu pajizi terzi, E, e, li qed nattakkaw min jafx kienet tkun risposti tagħna. Aħna fir-Renju Unit ħadna pass differenti issa għax għandna l-istħarriġ tagħna intern biex nirrifjutaw dak li kien forsi sar qabel. Imma mhuwiex biżejjed dan, meta terroristi jieħdu azzjonijiet aħna ma nkunux dajfa billi nżommu l-prinċipji tagħna, ma jistgħux huma jiddistruġuna bl-azzjonijiet tagħna, ma jistgħu joħdunna ħafna iktar mill-reazzjonijiet tagħna. U meta jiena najt l-sur Simanski meta jagħmel il-kummenti eh, eh, nazzjonali u jitlaq l-awla memx pajis wieħed eh, illi nistgħu nitalmu iktar u dan huwa Norveġa meta kella qudiema l-ikbar reat terroristiku ma' ma neħieċ id-dritt ta' ċittadini li wetta dan il reat Għamlu dan eh, bil-leġittimità u ta' proċess eh, xira. Grazie. Issa nibdew bil-catch the eye. Is-sinjura Sinjura Flashikova, dan il-program fih ksur ta' drittijiet tal-bniedem eh, wassal għal rendition ejbin tortura. Hemm kummissjoni li qed investiga din dan l-allegat qed investiga l-ispazju tal-ajru li qed jiġi użat mis-CIA. Il-Parlament talab mod repetut għal kooperazzjoni tal-gvernijiet nazzjonali dan il-programm ta' CIA, l-Unjoni tagħna hija bbażata fuq demokrazija l-istat ta' dritt, demokrazija, rispett ta' dinjità tal-bniedem u konformità mal liġijiet internazzjonali fost l-oħrajn biex aħna nżommu il-fiduċja ta' ċittadini tagħna fl-istituzzjonijiet demokratiċi l-iżgurar tal-drittijiet tal-bniedem aħna għanna nkunu responsabli u koll. L-istati membri għadhom qed jaħdmu fuq investigazzjoni ta' dawn l-allegazzjonijiet u sissa għadhom ma żammewx mal-obbligi tagħhom grazzi tassew. L-Onorevoli Murphy. President, l-Unjoni Ewropea u l-Istati membri tagħha spiss oħobu jitkellmu dwar il-valuri demokratiċi u rispett tad drittijiet tal-bniedem, l-involviment ta' la siħa ta' eh, stati illi għamlu dan il-ksur, ksur ta' drittijiet l-aktar bażiċi juri illi dan kien kollu klinfiera, dawn l-istati kienu kompliċi, feħtif u koll ħabs u tortura. Dan kollu huwa dokumentat u l-gvernijiet involuti dan jafuh. Guantanamo Bay u sigriti ċentri sigriti fl-Europa għandhom jinalqu u l-priġunieri kollha għandhom għandhom jaddu ġuri s-sena l-oħra kien hemm 20,000 tru soldat tal-Istati Uniti li għaddew mill-aeroport ta' Shannon. Jiena nitlob biex dan l-użu tal-aeroport Shannon fl-Irlanda jieqaf darba l-dejjem u nitlob għall-ispezzjoni tal- l-aeroplani kollha u nixtieq infakkar li l-Onorevoli Gilmore u l-Labor Party biex huma jitkellmu dwar dan aktar il qoddim grazzi. Grazzi, issa nixtieq ngħaddi l-kelma lis sur Paska. Grazzi, President, Kommissarju. Interrogazzjoni illegali u detenzjoni bħala parti mill-aġenda tas CIA hija xi ħaġa illi qed ixxekkel ir-relazzjonijiet tajbin bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti. il-ġurnalisti fl-Unjoni Ewropea sabu illi azzjonijiet bħal dawn kien ilhom jeżistu fil-parti tal-Grigal tal-Polonja u hemmhekk kien hemm dawn it-tip ta' konsenji ta' renditions ovvjament attivitajiet illegali ta' CIA setaw iseħħu biss bl-approvazzjoni ta' dawn l-istati illi semmejta nifisser illi uffiċjali ta' pożizzjoni għolja ħadu sem f'dawn l-attivitajiet illegali tas CIA. Jekk huma ma jitolbux skuża u jgħidu li dan kien fatt hekk ġraw l-affarijiet aħna ma nistgħux navanzaw forzi tas-sigurtà fl-Unjoni Ewropea ukoll fl-modi ħadu sem f'dawn l-attivitajiet dan man din il-ħaġa m'għandix tarġa' tirrepeti ruha. Tajjeb wisq. Issa għandna sur bronz. Detenzjoni illegali mhix biss xi ħaġa ħażina minn nifisa imma hija illegali għaliex m'hemmx rekords uffiċjali. U bekk tiffaċili ta' trattament antik tal-persuni miżmuma. It-tortura qatt ma tista' tiġi ġustifikata moralment iżda jekk in-nies ma nikkonvinċuhomx b'argumenti morali għandna ngħidu li tortura mhijiex effettiva għaliex twassal għal tarif mhux affidabbli apparti minn hekk dan għandu ċertu valur ta' propaganda għat-terroristi. Ħafna mexxejja ta' pajjiżi Ewropej irridu jagħtu kont ta' xogħolhom, ta' ħidmietom, ta' l-azzjonijiet tagħhom. Iżda ħut mhux qed jagħtu tweġiba. Huma għandhom dritt ta' innoċenza f'kull proċess ġudizzjarju. Jiena konvint illi hemm bżonn ta' inkjesti sħaħ ġudizzjarji fil-pajjiżi Ewropej relevanti. Iżda jiena kontra illi aħna natu l-Parlament Ewropew seta ġenerali biex jpoġġi taħt skrutinju s-servizzi segreti tal-Istati membri dan huwa wol tal-parlamenti u s-sistemi ġudizzjarji tal-Istati membri. Grazzi. Grazzi tassew, onorevoli Brons. Issa jiena nixtieq ngħaddi l-kelma lill-Kummissarju, il sinjura Reding, fisem il kommissjoni President, mill-bidunet, il-pożizzjoni tal-Kummissjoni fuq din il-kwistjoni l-ewwel kienet illi il-ġlieda kontra terrorizmu għandha ssir fl-ispezzijiet ta' drittijiet tal-bniedem u t-tininet il-verità tkun xi tkun trid tiġi stabilita u tinstab u kol tillet net hemm bżonn ta' passi illi jittieħdu biex nevitaw illi dawn il-fatti jarġgħu jirrepetu ruhom. Is-Sinjura Rapporteur. Dan tafu. Għaliex hija ċevit dawn litri kollha, litri tal-Kummissjoni nħarġu fl-2006 mill-kollega tiegħi Frattini, imbagħad mill-kollega Barro, imbagħad mis-Sinjura Malstrom u jiena stess. Aħna ser inkomplu ninsistu mal-istati membri illi il-verità kollha kemmi ser toħroġ fil-bera. Jiena wkoll ser niltaqa ma' Stavros Lambrinidis, ir-rappreżentant speċjali għad-drittijiet tal-bniedem biex flimkien miegħu jiena nara kif nistgħu aħna nissieħbu flimkien dwar l-Istati Uniti. L-Unjoni Ewropea tagħmel dialogu regolari dwar id-drittijiet tal-bniedem mal-Istati Uniti u koll dwar kustjonijiet ta' terrorizmu. Aħna għanna dialogu mal-Departiment Statali u l-Konsulent Legali tal-Istati Uniti dwar l-aspetti kollha tal-liġi internazzjonali u koll f'konformità mal-linji gwida ta' tortura l-Unjoni Ewropea spiss qajjem kustjonijiet dwar għajbin, detenzjoni segreta, tortura fi dialogi tagħha mal-pajjiżi kollha terzi relevanti. Jena nishtiq ngħidilkom hawnhekk illi dwar il-kwistjoni tar-ratifika tal-Konvenzjoni ta' Nazzjoni Uniti għal protezzjoni ta' persuni mill-lajbin imġiel l-Unjoni Ewropea għamlet eh, weda konġunta fil-31 konferenza tal-RCRC biex din il-konvenzjoni tiġi ratifikata sal-2015. Ovvjament se nagħmlu segwitu mill-qrib ta' dan. Kien hemm mistoqsija li tqajmet hawnhekk. Ser jerġgħu jirrepetu ruhom l-affarijiet. Jiena din nixtieq inwiġiba mod ċar u tont. Le. Għaliex għaliex aħna qegħdin nitkellmu għaliex din il-kamra qed tagħmel pressjoni u l-Ewropja dwar bilanċ min-naħa tas-sigurtà tal-soċjetà tagħna u min-naħa l-oħra id-drittijiet tal-individwi. U għaliex l-Ewropa hija dwar l-istat ta' dritt għal daqstant ejjew namlu l-almu tagħna biex żejt jitla fuq l-ilma u l moddi ma jarġax jirrepeti ruħu. Grazzi tassew, Kommissarju. Id-dibattitu issa waqaf spiċċa u nixtieq ngħaddi l-kelma li rapporter. Grazzi. Grazzi lil kull min tkellem f'dan id-dibattitu biex jappoġġa din il-ħidma kien sforz twil, diffiċli, u matul sena sħiħa nistaw namlu ħafna fl-istati membri. Aħna maħniex imħalfin, jew maġistrati, Aħna irridu nsibu il-prova biss, per eżempju fil-Rumanija, dak li ġara fil-Senat, nafu li hemm allegazzjonijiet u kol ta' titjirid ġodda l-Litwanja, il-Rumanija, illi qed isiru taħt l-Eurocontrol u kien hemm każ ukoll kontra Rumanija Issa, jina unek mux qed niprofa niġudika xi pajjiż partikolari jew ngħid li kien hemm min ikkopera jew min ma kooperax. Din hija responsabilità konġunta hawnhekk, kull insieħeb għandu parti mill-verità, għandu biċċa mill-verità u għalhekk għandna nikkoperaw. Kien hemm sistema fej kulħadd nġabar flimkien biex jistabilixi sistema miex qed inwaħħal xatt, miex qed nippunta subajja hawnhekk. Kulħadd irrit jippermetti li jkun hemm inkjesta ġdida illi tinfetaħ. Minix ngħid li għandna il-provi, maħniex maġistrati, maħniex imħalfin, imma għanna evidenza, għanna xieda għawnek biex iva tkun ġustifikata inkjesta u għek etnejdu edin nitolbu l-pajizi biex jiftħu inkjesta xejn iktar edin nitolbu l-Komissjoni biex dan tamlu bitċar kull pajiz għandu bitċa mill-verità illi huwa jista' jifhimha il-Kummissjoni hemmhekk għandha dmir illi tiżgura illi din dawn in-naqrit ta' verità joħorġu fil-bera biex iċ-ċittadini ikun jafu x'qed jiġri. Fil-pajjiżi kollha involuti intom spiss titkellmu dwar id-disciplina u tiżguraw illi d-drittijiet tal-bniedem jiġu mħarsa fl-implementazzjoni tal-liġi Ewropea iżda jekk għandna ksur ovvju hawnhekk aħna għandna iva nitkellmu dwaru. Tista' Taqqat l persuni ġibon flimkien, taqsam l-informazzjoni, tiġbol l-informazzjoni, taqsam dawn id-dokumenti u tejn l-istati membri biex huma kunu jistaw jamlu l-inkjesti tagħhom u nittama li inti ser tibgħat dawn l l-istati membri biex jiċaqalqu xi ftit l-affarijiet. Jekk naraw l-analiżi tad-data tal-Eurocontrol, hemm ix Jena naħseb li fi żmien sena ser ikunu nistgħu noħorġu bitmim konklusiv, riżultati konklusivi ta' din il-kwistjoni. Grazzi tassew, grazzi. Onorevoli Flotr, issa Sinjuri, kif qedtilkom dan id-dibattitu wasal fit-tmiemu ser nivuta għada f'nofsinhar. Il-punt li jmiss fuq l-aġenda tagħna għal-lejla huwa dak tad-diskorsi ta' minuta. U hawnhekk jiena nixtieq nappella għalkom ħaġa jekk jogħġobkom żommu mal-ħin allokat għalikom. Il-ħin ta' minuta għaliex ser inkun stret ħafna. Aħna għatfadlilna ħafna ħin, ħafna affarijiet namlu imma ma tantx għandna ħin nixtieq ngħaddi il-kelma lill-Onorevoli Patraw Nevis. President, f'Settembru